na qed naraw li ġifiri li dawn anki meta kienem orti tal-appell ta' Bukarest fuq Viktor Businaru il- l-umanità issa il-proċedura l-umanità issa intemmet eh, anki